l-werrej ġew ġej adottat. Mela, ċi kummenti tal-bidu, dikjerazzjoni qasira, nixtieq nilqa. Eh, Sur Rahmona, president tat taġikistan li qed iżur il-Parlament Ewropew eh, f'żjara uffiċjali.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 Fl-1989 l-autoritajiet ċiniżi għamlu repressjoni demonstrativ Tiananmen fil-pjazza Tiananmen u fl-istess data 22 sani fil-Polonja kenna l-ewwel elezzjonijiet li kienu parzjalment ħilsa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 irnexxinna nigwadanjaw fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant. U kemm kien hemm